So, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, wir fahren fort in der Sitzung unserer... Mella, nistaw nibdew, inkomplu b'dan il-laqa tal-komitat, bismiħ tal-kandidat tal-karika ta' direttur eżekuttiv ta' l-EFSA, l autorita Ewropea dwar Sigurta Flikel, din hija Sinjura Katrin Jeslen Lanel, merħba bik f'dan il-komitat Mhix l-ewwel darba li ġiet fosna imma llum għandna sitwazzjoni partikolari. Inti kontet tmexxi din l-Aġenzija ta' Parma daw l-aħħar ħames snin, il-mandat tiegħek se jispiċċa fl-ewwel ta' Ġunju ta' sena d-dieħla l-2011 taħt il-regolament eh, miktub li il-bord ta' ġestjoni jeżamina lista ta' kandidati, regolament 178 tal-2002, eh, permezz ta' kompetizzjoni miftuħa sir il-proposta u l-Parlament umbat irrid jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal dik il-proposta nista' ngħidilkom il-Kummissjoni Ewropea fi 17 ta' Novembru iddeċidiet illi il-mandat tas-Sinjura l-Anjel għandu jiġi estiż għal ħames snin oħra. Mill-ewwel ta' Lulju li ġej tal 2012 ġviri, fitra, fitra, flitra, fil-25 ta' novembru, il-Komissarju Dalli eh, ippreżenta dan qudiem il-Kumitat. Dan huwa l-isfond għas dan ismiħ li ħajkolna u emmitra bota li l-Komissjoni din jettra li se tiġi diskussa l-lum nofsnar fil-laqa tal-koordinaturi fit-tlieta, bat neħdu deċizjoni. Eżat tal-lura wara ismiħ ta' dal-ħodu. Din hi l-proċedura li għal l-istess eżat bħal dal intom tafu, li jien ikolli noqgħod b'sebajnejn fuq il-ħin, għallu rridu nsegwu r-regoli, ħanibdew bi prezentazzjoni mis-Sinjura Katerin Ġezren Laniel għal 10 minuti setati l-punti prinċipali tal- tal ħames snin ġejjin tagħha mbagħad jitkellmu l-koordinaturi, mbagħad żewġ rounds tal-membri tal-komitat, mbagħad ħames minuti għas-sinjura Xizlin Laniel għal-replika. Għanna kwistjoni ta' jisu ping-pong. Għanna minuta għal-mistoqsija zejda. Allura nistgħu nibdew. Is-Sinjura Ġeslin Laniel biex tippreżenta il-grupp tagħha ta' ħames snin li ġejjin. Għandek il-kelma, Sinjura. Sur President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, jiena dejjem kontenta bl-opportunità li nindirizza l-Parlament Ewropew u biex ikonna skambju flimkien fuq l-attivitajiet tal-Awtorità Ewropea dwar Sigurtà fl-ikel għalkemm il-leġislazzjoni fondaturiċi tatina mandat stret xjentifiku aħna konxi bil-ħtieġa il aħna jkollna inkunu flimkien fil dibattiti e- e- e- wiesa tas soċjetà tagħna f'dak għandu x'jasam l katina ta' alimentari biex il-pariri tagħna jkunu komprensivi u relevanti ma' risk managers Da' iskambju ta', ta kull sena mal-parlament dejjem kien kostruttiv f'dak li għandu xasamma zvilup strateġiku tal-EFSA u smiħ tal-lum huwa importanti wkoll fil-kuntest tal-rinnovament tal-mandat. L-appoċ ta'kom kien strumentali għal faċilitazzjoni ta' xogħol importanti tal-EFSA li kollha fost ċittadini Ewropej. Intom ukoll rejtu interess tagħkom fix-xogħol tal-EFSA f'Ġunju tal-li għadda meta delegazzjoni tal-Kumitat tal-Enfi immexxi mill-President Joe Lenin eh, għamiltu żjara lill-Kwartier Ġenerali tagħna f'Parma Il-żjara tagħkom kienet ta' għall-personal tal-EFSA. Nirringrazzjakom tal-appoġġ tagħkom għall-budget tal-2011 għax huwa apprezzat ħafna. Issa, fl-2010 aħna ikkomissjajna żewġ eh, surveys indipendenti biex eh, naraw x'kien il-progress tal-EFSA eh, ma' tmin sin li għaddew dwar punti strateġiċi importanti. Difer l-ewwel wieħed li nixtieq insemmi huwa is-survey tal-Eurobarometer dwar x'jaħsbu l-konsumaturi fuq ir-riskju relatat ma' il li aħna pubblikajna ġimagħtejn ilu. Riżultati importanti jindikaw li konsumaturi Ewropej assoċjaw l-ikel ma' toma u mal-pjaċir u dak li u, u, u dak li jħossu li huwa protett permezz tas sistema tal-ikel tal-Unjoni Ewropea flimkien ma' sorsi ta' fiduċa ta' informazzjoni xjentisti edin fir raba post fil-fost il-professjonisti tas saħħa familja u organizzazzjoni tal-konsumaturi. Iċ-ċittadini Ewropej jemnu wkoll l-awtoritajiet pubbliċi jagħmlu ħafna biex jiżguraw li l-ikel ikun sigur. Imma id deċizjoni tagħhom hija bbażata fuq e, ix-xjenza u huma jagħmlu xogħol tajjeb bl-informazzjoni li tagħtu li jagħtu dwar riski relatati mal-ikel li huwa titjib mill-2005 It-tieni servej li qed nirreferi għalih intemm kmieni din is-sena u ġie studjat u jistudjat dwar kif lefsa tider u kif nivalutata fost l-imsieħba l-iktar importanti u l-imsieħba ġenerali li jinkludu istituzzjonijiet Ewropej, eh, korpi ta' sigurta flikel li huma nazzjonali, eh, risk managers nazzjonali u l imsiħ u xjentisti u l-medja. Nefsa tider li għan tider bħal organizzazzjoni trasparenti u miftuħa u li tipproduċi volum impressi ta' eh, l-wieħed jimpressjona ruħu ta' e, pariri xjentifiċi ta' kwalità għolja f'dak li għandu xaqsam marteħi ta' deċiżjonijiet. L-EFSA hija rikonoxuta bħala imsieħeb f'dat u kontributur f'dak li għandu xaqsam mal-komunità internazzjonali tal-evalvazzjoni ta' riskju it-kabbir qawwi fin-numru ta' mandati li tirċivi l-EFSA juri il-fiduċja li risk managers għandhom f'din l-organizzazzjoni. Ir-rwol fin-networks ta' koordinazzjoni ta' esperti Ewropej u track record li għandha fil-komunikazzjoni b'mod effettiv għal numru wiesa ta' udjenzi juru il rikonoxximent u l-apprezzament. Dan mhuwiex kliemna imma huwa kliem tal-imsieħba kollha huwa rikonoxxut ukoll il l-kapaċità għal studju tar riskju Ewropew għan iżdiet grazzi għall appoġġ finanzjarju li jontom u istituzzjoni Ewropej oħra tajtuna. Dawk li rispondew kienu ċari ħafna fuq kwistjoni waħda, suċċess ta' separazzjoni tal-studju ta' riskju u l-maniġestjoni ta' riskju u l-enfasi tal-fuq il-leġizlazzjoni bazata fuq ix-xjenza. Dawn huma pilastri ċentrali fil-liġi ġenerali tal-ikel. Imma, memx post li aħna noqogħdu unkunu kontenti b'dak li qed nagħmlu. Illa li xejn bżonn iktar trasparenzi u ftuħ fil-proċess tax xjenza u jkun hemm komunikazzjoni li tkun inqas teknika. U dan ħansegwuh fil-2011 u iktar lil in. Issa, meta nħarsu li dal-axar l ewwel tmien snin tal-eżistenza tal-ifsa, nemmen li nistgħu ngħidu li b'mod ġenerali is-sistema ġdida Ewropea għas-sigurtà fl-ikel ehm, tat tat e, dak li għandu xasamma xistennew minna mill-patri fundaturi u għommijiet u koll. L-Europa għamlet progress sinifikanti f'dak li għandu xaqsam ma' kwistjoni ta' saħħa bħal per eżempju salmonella, il-BSE e u kontaminanti kimiċi. Il-pariri tal-EFSA għamlu kontribut qawwi għal f'dawn il-punti. Imma fil-mandat tagħha l-EFSA kella tadatta għal eh, tibdil regolatorju u l-ħtieġa ta' eh, ġesturi tar riskju. Dan fisser il-programm ta' xol tal-EFSA imbidel u evolva b'mod sinifikattiv kemm fl-iskala kif ukoll fin-natura tiegħu. B'mod eh, f'termini ta' kwantità, il-produttività tagħna kella e, timbidel b'mod konsiderevoli biex tiffaċċja il-ħtiġijiet dejjem jikbru tal-pariri tagħha biex taħt il pariri Fl-2007 irċevina 220 mistoqsija mill-Kummissjoni. Fl-2009 dan kiber għal 360 mistoqsija u fl-2010 għal 900. Iż-żieda sostanzjali fl-output biex aħna nilħu ma talba ta' dis-sena wasalna liħ permess ta' inċidenza ta' e, risorsi finanzjari u dawk umani li żdiedu li għalijom aħna verament nir-ingrazzjawkom għad deġizjoni jittakom li ħattu f'dak li għandu xaqsam mal-budget. U anka il-personal dedikat u lejali li għanda l-efsa. L-iżviluppi regolatorji mill-2002 talbu iżjieda sostanzjali fir rizorsi u aħna nallokaw li aħna nallokaw fl-evalwazzjoni tal-prodotti regolati jew l-applikazzjonijiet kif ngħidu. Bħal pereżempju pestiċidi, additivi fil-flikel, kif ukoll eh, materji ta' kuntatt tal-ikel kif ukoll talbiet ta' sanitarji. Meta regolament fundatorju e, sar, kien ikun diffiċli li wieħed jimmaġina li tmien snin wara iktar minn 70% tal-output xjentifiku tagħna kellhom ikunu kellhom jieħdu iktar minn 40% tal-riżorsi tax-xogħol tagħna f'dan rispett allura il-programm ta' xogħol tal-EFSA qed isir simili iżjed tal dawk l-aġenziji bħal pereżempju l-EMA u l-CHA in-natura tal-ħidma tagħna nbidel ukoll bħala tweġiba tibdil fil-leġislazzjoni settorjali u l-efsa issa tistudja mhux biss riskji għal saħħa fil-pjanti tal-animali u tal-ikel imma kal-ambjent. Per eżempju, l istudji tal-riskju ambientali f'dak għandu xasam ma' GMOs u pesticidi jati li l-lefsa ruol importanti biex tipproteġi l-ambjent u tiżgura is-sostenibilità fil-katina tal-ikel Ewropea. Mhux hekk biss imma kull majmur dejjem nintalbu biex nistudjaw mhux biss ir-riski imman l-effikaċja kemm għal benefiċċji tas-saħħa kif ukoll għall-ambjent Għanna investejna u koll eh, fil-kollezzjoni ta' informazzjoni biex inżidu l-eżattezza tal-istudji ta' riski li namlu u il-kontributtana għal riskju eh, ta' wara l-autorizzazzjoni li u essenzjali biex niproteġu l-konsumatur u l-ambjent il redistribuzzjoni ta' riski e, ta' risorsi tfisser li aħna rridu e, napplikaw iktar l-applikazzjoni li jkollna u nsaqsu l-lidna nifusna ċerti mistoqsijiet importanti. L-ewwel, kif nistgħu nkomplu nindirizzaw dawk il-punti l-iktar kruċjali fis-saħħa tal-pubbliku, kimiċi, kontaminanti kimiċi bioloġiċi kif ukoll kwistjonijiet relatati mal-nutrizzjoni. mal, mal Nixtieq naqsam kif għandna l-intenzjoni indirizzaw din l-sfida doppja u kif nemmen li għandna nieħdu dawn il-passi permezz ta' erba punti. L-ewwel, sistema ta' panel li tkun valida u effettivament tagħti l-pariri li huma meħtieġa, imma irridu niżguraw li di tkun sostenibbli minħabba numru kull ma jmur dejjem jikbet applikazzjonijiet li nirċievu proporzjon sinifikanti ta' żmien tal-esperti li huwa dedikat għal dawn l-evalwazzjoni ta' rutina. Mhux hekk biss imma l-impatt tal- klima ekonomika li għanna bħalissa tfisser li parteċipazzjoni ta' xol ta' lefsa jista' jkun iktar diffiċli għall esperti nazzjonali. Huwa importanti li niftakru li nofs l-esperti li għanna bħalissa ġejjin minn eh, entitajiet ta' studju ta' risku li huma nazzjonali. Allura eh, biex lefsa tkun tista' taħdem fost l-esperti xjentifiċi tigarantixxi sostenibilità fuq meta ta' żmien twil fost l-panel xjentifiċi rridu nimmodernizzaw dan ir-rol tal-panels. Fit-tieni punt, bħala riżultat ta' dan il-bidla, l-EFSA trid iżżid in-numru ta' personal xjentifiku li huwa responsabbli minn dawn l-application files li hemm fil-proċess tagħha. Aħna diġà din napplikaw dan il-modell fil-settur tal-pestiċidja u dan huwa viċin ħafna tal-modell li jintuża fl-EMA. It-tielet, il-kontribut tal-Istati membri huwa vitali jekk aħna rridu e, e, nilqaw l-isfida li għandu xogħol dejjem jikber tal-efsa li minn żmien għal żmien isir iktar varjabbli u li ma tistax timmaġna se jiġi wara. U allura dan jaffettwa ħafna il-valur tal-kontratti u l-grants li kull sena tal-loka l-efsa Dan zdiet madwar miljun euro fl-2007 u 8 miljuni fl-2010. Hemm restrizzjonijiet u fuq l-ispiża pubblika mal-Ewropa kollha u dan jinforza ħtieġa għal kooperazzjoni bejn l-EFSA u Stati membri. U aħna diskutejna din l-istrateġija futura e, anka mal-Kummissarju Dalli F'din il-meeting li sar f'Malta f'Settembru il-Komissarju semma l-ħtieġa ta', ta involviment iktar sostanzjali fost l-Istati membri speċjalment anka f'punti u f'setturi li hum iktar importanti. U dawn jgħinu l-lefsa biex tagħti dik l-ideja ta' ownership f'daw u riskju ta' rizorsi mal-Unjoni Ewropea u appoċ f'dan ix-xogħol imma l-investiment ta' 8 miljuni hemm bżonn illi eh, jistiet b'mod sinifikattiv. Ir-raba punt komunikazzjoni tar-riskju hija parti integrali tal-proċess ta' analiżi tar-riskju. U dan huwa ċentrali biex aħna nibnu konfidenza l konsumatur fil-provista tal-ikel tagħna u bil-istrateġija ta' komunikazzjoni ġdida li għanna 2010-2013 aħna irridu namlu daw realtajiet ta' komunikazzjoni li huma mibnija fuq il-prinċipi ta' impatt, effettività u effiċjenza. U allura rridu ntejbu dan il-mod kif namlu il-komunikazzjoni. Biex aħna mhux biex aħna nkun nistgħu nikkomunikaw b'mod effettiv fuq punti l-iktar kruċjali u importanti fejn għanna nistgħu nkunu vitali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna naħseb li fimna l-messaġġ. Issa rridu ngħaddu għal mistoqsijiet x'għandna aġenda mimlija. Issa l-kellim fisem il-PPE għal-minuta. Grazzi, skużani, għal xandiriħ. Skuza, uh, grazzi, signora Jeslen. L-antijak huwa li tagħti tarif xjentifiku lill-istati membri u lill-organizzazzjonijiet konċernati, hija responsabilità kbira. Il-bira smajt hawnhekk li kien hemm bosta studi li mhux indipendenti mill-industrija. Għaliex ħafna drabi laqqas biss ikollhom aċċess għal zrira eh, fir-rigward ir-riċerka l-GMO Dan ifakkarni fibni u fil-lobit tal-futbol tiegħu meta jerbħu l-referi ġust u meta jitilfu referi kien ħażin ħafna terribli u jidilli li mhux dan mhux aġir xieraq jekk irridu riżultati li nistgħu noqogħdu fuqhom. Tistaw tajdu li kif xjentisti jintazlu, r-riċerkaturi kif jintazlu biex jamlu dawn l-evalwazzjonijiet u ma tassu indipendenti mill-industrija għaliex l-industrija diġà għandhom ir-riċerkaturi u xintisti tagħhom, iżda l-aġenzija jrid ikollha nies indipendenti għax jiena mħasba ħafna dwar dan. Grazzi t-tweġiba tiegħek, Sinjura Ġeżlen. Grazzi ħafna, President. La darba, tattajt aħna nserħu fuq l-esperti xjentifiċi esterni biex jiprovdu l-assistenza u jiwaslu għal pariri xjentifiċi tagħna aħna waqqafna mill-bidunet mindu waqqafna l-EFSA indipendenza għal konsulenza tal-EFSA. Mod partikolari saħħaħna din il-politika fl-2007 u din hija bbażata fuq sitt pilastri. L-ewwel is-selezzjoni l-għażla tal-esperti fejn aħna nażlu l-esperti tagħna skont ċertu kriteri li jkunu trasparenti u fejn aħna niżguraw li dawn ikollhom livelloli ta' esperjenza xjentifika, livelloli ta' esperjenza fil-riċerka u li ma jkollhomx klinflitt ma' l-attivitajiet tal-aġenzija jew inkella fil-grupp ta' ħidma li jkunu membri tagħhom. Dawn jaħdmu ukoll f'panels u kumitati u gruppijiet ta' ħidma u dan ifisser li B'konsulenza l-pariri xjentifiċi tal-EFSA ma jibbażawx biss fuq espert wieħed dan huwa riżultat ta' xogħol kollettiv u b'mod partikolari 21 membru tal-panel. Mbagħad waqqafna sistema wkoll fejn kull espert huwa mistenni li jistqar l-interessi kollha f'ħafna formula ta' dikjarazzjonijiet tal-interessi li tiġi pubblikata fuq il-sit tagħna u qabel kull aġenda tal-laqa jrid jagħmel dikjarazzjoni speċifika tal-interessi li tiġi skrinjata mill-istaff. Skont ir-riżultati ta' dan l-screening, l-esperti jistgħu jew ma jistgħux jipparteċipaw għal xogħol kemm jekk huwa president jew rapporter jew inkella jista' jiġi saħansi tresklus mid-diskussjoni. L-aħħar iżda mhux l-inqas aħna definejna politika fejn jekk espert ma jiddikjarax xi ħaġa fl-interess tiegħu nistgħu nresqu miżuri sabiex nitrattaw din il-kwistjoni. Mistoqsija addizzjonali le tajjeb wis mela dakmar u Rob Berend, jekk Mikrofonu għal-kellim. Now, there we are. Tajab wis. Nistaw nibdow minn zero, għal-ħin tiegħi mod telegrafiku ma kemm jista' jkun eċċellenza xjentifika kif tistgħu ttejbuha speċjalment fir-rigward l-opinjonijiet li qisu bħal pereżempju l-prinċipju ta' prekawzjoni li huwa prinċipju validu fl-Unjoni Ewropea. Kif tixtiequ żidu il-fiduċa fl-opinjoni tal-EFSA u tax xjentisti mill-miżuri kollha li diġà ħadtu xorta waħda m'hemmx l-ammont ta' fiduċa li ħna nixtiequ u fl-aħħar inti deskrivejt il-bidla ta' struttura, ta' tfħeju il-bidla fil-panel u naħseb li rridu nbidlu l-istruttura tal-EFSA iżda min ċerta dwar is-sistema tal-panel. Xorta waħda, xtamlu bil-bidla ta' din l-istruttura jekk ma jkollkomx dak l-ammont ta' flejjes u personali għandkom bżonn. U fl-istess ħin taraw li hemm meħtieġa li tbidlu l-affarijiet U l-aħħar punt, il-komplessità tal-opinjonijiet xjentifiċi kim jista' jkun tidu tqisu ċertu ħtiġijiet marbuta magħhom. Grazzi, tliet mistoqsijiet minuta, tħejpis, jgħid il-President, jekk jogħġbok. You're right in saying that. Għandek raġun meta tajt il-kwalità hija essenzjali mhix kwistjoni li jkunu dipendenti iżda rridu kwalità għolja ta' pariri xjentifiċi. Rridu sistema tal-panels b'reviżjoni esterna u interna qed insaħħu il-metodoloġija tal-ġestjoni tar-riskju mhux biss fl-Ewropa iżda lil mill-Ewropa wkoll biex ikonna żvilupp f'din il-metodoloġija. Dawn huma marbuta mal-ġbir tal-data u aħna żviluppajna f'dan ir-rigward u nistgħu ngħinu biex nżidu din il-kwalità. U l-aħħar iżda mhux l-inqas minna xogħol importanti fejn aħna minna screening ta' kif nindirizzaw l-inċertezzi fl-opinjonijiet tagħna u rridu nieħdu inizjattiva ulterjuri frabta ma' dan biex bekk nkunu ċeri għal risk managers x'inhu importanti għall l-implementazzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni. F'din l-istruttura rridu nirriflettu fil-ċart ta' organizzazzjoni tagħna il-fatt li aħna Kull sena qed nirċivu kważi 800 applikazzjoni kull sena u dan għandu jiġi rifless għax hija xaġa importanti, mhix kwistjoni dwar il-ġerarkija tal-organizzazzjoni, iżda rridu naħdmu wkoll korrispondent estern biex intejbu l-effiċenza tax-xogħol tagħna. Imbagħad fuq it tiġijiet soċjali iva għandek raġun rridu nwasslu l-iktar parir xjentifiku komprensiv u dan nistgħu nagħmluh fil-kuntest tal-mandat tagħna li ta' bilħaq huwa s-saħħa tal-saħħa pubblika, s-saħħa tal-annimali, s-saħħa tal-pjanti. U ħafna drabi risk managers jitolbun eh, evalwazzjoni tal-riskju ambientali, xi kultant n kwistja naraw il-benefiċċji għas-saħħa pubblika. U għalhekk jekk tidu twessaw l-attivitajiet tal-EFSA, naħseb li 50 klim il-xol ta' jkun komprensiv iżda possibli biss jek nagħmluh fil-qafas regolatorju u fil kuntest tal-qafas regolatorju. Grazzi, mistoqsija tiegħi hija marbuta mhux lakemm ngħidu li wessaw il-kompetu tal-efsa iżda rridu wessaw il-punt vista tar-riċerkaturi ma jistawx ikunu ma jkunux miftuħa biex wieġbu ħtiġijiet tagħna. Kif tistgħu tħarġuhom għax aħna rridu naħdmu magħhom, iżda fl-istess ħin nixtieq nirrepeti kif ħadd tirristrutturaw il-ħtiġijiet meħtieġa mingħajr ma jkollkom aktar flejes jew personal. Jien naħseb li diġà minna sforzi kbar sabiex intejbu trasparenza u l-ftuħ tal-proċessi xjentifiċi tagħna kif qed nistgħu nagħmlu aħjar, speċjalment f'dawk l-oqsma mod partikolari fejn il-fiduċa fil-pariri xjentifiċi tal-efsa mhux l-aħjar. Per eżempju, l-organizmi eh, tal-GMOs. Rridu trasparenza u rridu nitrattaw l-inċertezza mod aħjar. Din hija importanti essenzjali, iżda importanti wkoll li nirrikonoxxu li l-mandat tal-efsa huwa limitat għal ġestjoni tar riskju xjentifika u ma nistgħux immorru lil minn dan il-mandat għaliex inkella nkunu qegħdin perakalaw il-prinċipju ta' separazzjoni tal-ġestjoni tar-riskju u tal-analiżi tar-riskju. Grazzi, Corin Lepage. Grazzi, Sur President. Mistoqsija tiegħi. hija simili għal dik li staqsi is-Sinjura Uso. Inti għed li għamiltu ħafna sforzi bħala efsa iżda mistoqsija tiegħi hija fit-tieni. Issa mandat għandkom l-intenzjoni li tiżguraw li minn tal-inqas ftit eh, mill-personal fl-Istitut ta' Xjenza Internazzjonali li għandhom kompet importanti ħafna fil-panel ta' GMOs, per eżempju Sur Kuiper u Sur Kriter Meta naraw li l-proposti tal-ilsi ġew adottati kelma b'kelma kważi fil-linji gwida, ma taħsibx li dawk li jkunu parti mill-panel tal-ġemma għandhom jiġu mibdula, għandhom ikun hemm kunsens dwar l għażla tagħhom biex bekk nifitaw li jkun hemm opinjonijiet kontradittorji li waslu għall-inċertenza inċertezza xjentifika. Kif kont qed ngħid, L-interess tal-esperti li huma membri tal-panel tagħna jew grupp ta' ħidma jiġu skrinjati skont kriterji speċifiċi u trasparenti biex bekk nkunu ċerti. Importanti li nirrikonoxxu li f'meta l-efsa tkun qed taħdem aħna tinqisu l-tarif xjentifiku tajjeb ġej minn fejn ġejn jista' jiġi mill letteratura xjentifika, mill-dossiers li jiġu mibawta mill-applikant, tista' tiġi mill-kontribut ta' organizzazzjonijiet finanzjata mill-industrija, iżda aħna naraw jekk din ix relevanti jew jekk hix xjenza tajba. Aħna rridu niżguraw li meta nitkellmu dwar l-indipendenza tal-EFSA qed inqisu wkoll li ma ninjorawx il-fatt li aħna rridu waslu għal xjenza tajba. rridu fiduċa mhux biss biex niżguraw li l-pariri tagħna huma indipendenti, iżda dan jiġi rikonoxxut ukoll mill-komunità xjentifika, mill-komunità tal-evalwazzjoni tar-riskju kemm fl-Ewropa kif ukoll barra mill-Ewropa. U din għandha tkun minn tal-aqwa u għalhekk aħna qed nibnu din l-istruttura. Marbut ma dak li għad, Senjura Lepaġ, importanti li ma jkonnix dibattitu kontradittorju, għalhekk rridu dibattitu miftuħ ma' esperti li għandhom punti fissi differenti, per eżempju fil-livell ta' gruppi ta' ħidmu rridu waslu aktar possibilitajiet biex nistiednu xi esperti fi smieħ. Esperti li jistaw jiġu li jistaw jgħidu li għandhom ta' interess kemm mill-organizzazzjonijiet xjentifiċi jew mill-organizzazzjonijiet oħrajn. Oh L-importanti huwa li jkollhom xjenza li tista' tiġi pruvata u li tkun affidabbli biex bekk jaqsmu l-informazzjoni magħna u kunna nistgħu naraw dawn il-kwistjonijiet xjentifiċi li meta jiddaħlu fis-soċjetà tiġi inkluża wkoll fix-xogħol xjentifiku tal-efsa. Pardonnez-moi, euh, Madame euh, la Skużani, iżda ma weġibċa l-mistoqsija tiegħi fuq l-ilsi. Sur Guber huwa responsabbli għal panel tal-GMOs u għalhekk nixtieq tweġiba speċifika għal domanda tiegħi. L-attivitajiet jekk misser l li tirreferi għalihom inti huma marbuta ma' l-iżvilupp ta' ftit snin ilu ta' dokument frabta mal-metodoloġiji mal metodoloġiji tal ġestjoni tar riski għal-GMOs. Dan kien Kien hemm riċerka li finanzjata mir-riċerka mid-diġita riċerka, ġifieri huwa proġett parzjament finanzjat fej Sur Gerber kif ukoll esperti oħrajn kienu involuti. Aħna nikkonsidraw dan bħala attività li tista' tkun utli għax-xogħol tal-panel. Mhix kwistjoni li l-panel xjentifiku għandhom ibirku biex najdulek jew japprovaw dan id-dokument. Hemm ħafna kontributi oħrajn li nqisu fl-attivitajiet tal-panel meta niżviluppaw din il-metodoloġija. Merci beaucoup, euh, Bart Stas. Grazie, Bart Stas, jek joġbok. Grazie, President. Nishtiq inkompli ma' l-mistoqsija ta' Senjura Lepaġ u dik li semmiet Pilar u fil komment introduttivi tijak, aħna smajna dwar il-starriċ u riċerka tal-Eurobarometer u intijet li l-indipendenza ta'kom hija importanti ħafna u fil-fatt irridu niżguraw li dan jibqa' japplika. Iżda kif ħa tamlu mod biex dan iseħħ fir rigward l-indipendenza? intom qed tagħmlu referenza sitt linji gwida li kellna mill-2007. Sabiħa din fil-teorija iżda se nagħmlu mbagħad fil-prattika. Xiġri meta jkollok espert li huwa mitlub biex jagħti opinjoni, tambagħad ikun marbut jew għandu rabtiet mal-industrija. Ħafna drabi jkun hemm konflitt ta' interess. Għalhekk x'inhija X'tista taqabbel it-teorija mal-prattika, tista' tagħtini tweġibiet dwar dan? So, um, as I said, we have clearly defined in our... Kifet, aħna fil-politika u fil-dikjerazzjoni tal-interess, aħna edna xinu ma l-lini gwida u l-proċeduri x'inhu l-interess, x'niraw li huwa konflitt ta' interess u din hija l-politika li aħna qed nimmiraw li nimplementaw mod xieraq fix-xogħol tagħna ta' kuljum. Jekk aħna nagħmlu limiti ma' organizzazzjonijiet oħra kemm fl-Ewropa kif ukoll barra mill-Ewropa, naħseb li naħseb li għandna nkunu sodisfatti mill-fatt li dan din hija politika msaħħa u sofistikata, mbagħad hemm il-kriterji biex niddeċidu jekk dan hux konflitt ta' interess jew le. Jista' jkun hemm diskussjoni, iva naqbel u lesta li jkolli din id-diskussjoni flimkien magħkom. Iva, iżda nista' ngħid biex inżid ma' dan huwa li wara sentej tliet snin ta' implementazzjoni ta' din il-politika, aħna diskutejna ma' delegazzjoni li żaritna f'Parma mill-Kumitat Envi u diskutejna kwistjonijiet bħal pereżempju li l-Presidenti u l-Viċi-Presidenti tal-Komunità Xjentifika u l-Esperti jistgħu jkollhom responsabilità akbar mill-oħrajn, ikun aktar viżibbli u għalhekk irridu attenti u nitolbu aktar minnhom. Għalhekk qed nimplementaw għodod ġodda biex nkunu aktar effettivi fl-implementazzjoni tar-regoli li għandna sabiex bekk nevitaw li jkun hemm konflitt ta' interess potenzjali jew nkella konflitt ta' interess li jitħares bħala konflitt ta' interess. Aħna ħadna ċertu miżuri li ħajapplikaw meta jkun hemm l-għażla tal-panel ġdid kemm is-sena li ġejja kif ukoll is-sena ta' wara. Mevrouw, dank voor uw antwoord, maar... għat weġiba tijak, signora Gislen. Iżda l-domanda specifika tijaj hija marbuta f'dan l-aħħar tliet snin u erba' snin ta' tmexxija tiegħek. Mhux minnu li kienem espert estern li maġiġ permess li jħobsem fil-opinjoni għax ħareġ mill-proċess ta' screening li għandu interessi barra mill-lefsa? Barra minn hekk. Li huma dawn in-nies li tħallew barra għax qalu li għandhom x'interess fl-industrija. Din aġrat jew le? Indeed. Iva, kull ġimgħa aħna jkonna esperti li jiġu esklużi mill-attivitajiet speċifiċi tagħna jew ma jkunux jistgħu jkunu president, jew inkella ma jistgħux ikunu rapporter, jew inkella ma jistgħux ifasslu dokumenti. Din hija xi ħaġa li tiġri kull ġimgħa, hija komuni biex bekk niżguraw l-indipendenza tal-opinjonijiet tagħna, mhix ħaġa ta' darba biss kena situazzjoni wkoll fejn sfortunatament insibu li esperti ħallaw barra ċertu interessi u ma stqarruhomx u li aħna nikkonsidraw dan f'kunflitt ta' interess. Dan seħ darbtejn u edna hawnhekk u bdejna proċedura għal dawn l-esperti u barra minn hekk għamilna screening għal darboħra tal-output xjentifiku biex niżguraw li l-influenza ta' dawn l-esperti ma kinux tali li jistgħu jitqisu li kienu qed l-indipendenza tal-opinjoni tagħna. Ġili Gerling. Grazzi. Nix għal fuq il-cloning, kien fuq il-cloning. U rabta tal-cloning ma' mal-standards tal kif istati membri u kif eh, intom tieħdu pariri minnom minn stati membri. Forsi taf li nhar il-ġimgħa li fil-fatt eh, l-ħam juwa klonjat eh, u mm, tajjeb biex tiklu sikura s-saħħa, tajba s-saħħa Inti l-Aġenzija tiegħek ma ħarġitx b'indikazzjoni li hemm xi differenza bejn dan il-laħam klonjat u l-laħam normali. Ehm, xorta waħda, fatt li mattu xejn ma jfissirx li hija tweġiba definita. Jiġifieri intom kif kif taħdmu mal sati membri dwar dan u kif eh, intom tassimilaw l-informazzjoni li tukom huma għal-politika u daħalhom fil-politika tagħkom. U x'inhi l-ġiżlazzjoni tagħkom ukoll fil-annimali klonjati? Thank you. Um, so if we take the example of cloning. Mela, neħdu eżempi ta' cloning. Għanna ħafna mezzi ta' kif nikkomunikaw minn stati membri. Fil-fatt aħna darba l-oħra konna ħdimna ma' stati membri oħrajn u punti punti jew lenin li għandhom f'kull pajjiż eh, u punti ta' kuntat f'kull pajjiż sabiex narba eżattament x'esperti għandhom biex noħolqu eh, opinjoni xjentifika soda fuq għadi fuq importanti għax ta' fuq li memx ħafna m'hemmx ħafna informazzjoni fuq għadi. Nidu ngħidu li stqarrija li saret minna tal-Aġenzija ta' Standard tal iker ija appoġġata mill uh, parir scientifiku tal-EFSA, ma sejdu xej bil-kontra. Bazzikament jidu li aħna fuq livell ta' sikurta ma t-naraw ebda differenza bej mħalib u laħam illi ġejjin minn animali klonjati jew iż-żar tagħhom. U forsi però intom tistgħu tiftakru li aħna għanna riserva fuq is-saħħa tal-annimali u l-benessri tal-annimali f'dan ir-rigward li importanti wkoll u fih dan il-mandat tagħna. Hemm ħafna inċertezzi ovvjament, però dan il-qasam xfiri għadna nkot inkomplu monitoraġġ, għadna mlux ġurnalment, aġġornajna is-qarrija xjentifika tagħna u qed infittxu għal iżvilupp ta' xi proġetti ewlenin eh, kemm fl-Stati Membri kif ukoll fuq livell Ewropew biex nippruvaw naqsu il- nuqqas ta' ċertezza f'dan il-qasam. Ma nistax inkomitu fuq il leġiżlazzjoni ovvjament għax naħseb illi mhuwiex parti minn mandat tagħna aħna mhux suppost nikkumentaw dwar jekk huwa sew li konna leġislazzjoni differenti fuq il-cloning jew le. Yes, thank you. I think you've illustrated the point I was trying. Naħseb inti rejtina l-punt li aħna nipprova naħroġ li hemm differenza kulturali fil-parir, jiġifieri d-dieta xjentifika hija l-istess Imma minnaħa ir-Renju Unit, il-Gvern tal-Renjunit Unit daqsek, daqshekk id-dejta għademmek, nistaw nistgħu mux problema. Inta meta tejdu komplu monom il-monitoraġġ u forsi qatt ma jkollkom tweġiba, mhux qed li jekk hemm wagġiba tajba jew le, simpli qed ngħid illi hemm xi dmir x'ipun illi tagħtu t-wagġiba konsumatur Yes, I I think we give an answer, uh, but we say that this is the state of the art and we need to continue. Infatti, jek qed no, aħna dan huwa eh, eh, eh, istat ukoll kif inni bħalissa għandhom qatt ma ħad li ngħid iva din hija sikura l mija fil-mija. Da mhux affarijiet li jgħidu organizzazzjoni serji, għax ix-xjenza qed tevolvi, kuljum qed jinbidlu l-affarijiet u forsi li huwa tajjeb illum forsi huwa ħażin għada. Għara mux dejjem nitajab illi nikomunikaw is-sejbit tagħna. Eh, iva, grazzi. Grazzi tal ġejt hawnhekk. Illum Ġifieri inti l-unika kandidat, allura rix nkun naf. Kien hemm kompetizzjoni miftuħa u għaliex inti biss l-unika kandidat? hija minħabba situazzjoni diffiċli fl-efsa palissa li huma dejjin għax għandhom pressjoni kbira li għaddejja xogħol u inqas flus fejn inti qed tipprova tara kif ser kampa bil-xogħol kollu tiegħek u forsi inti vis kapaċi li tagħmlu dan ix-xogħol għalhekk inti biss kandidata. Naħseb illi din osmi huwa parti minn proċess illi huwa niżel fil-regolament ta' bażi fejn jgħid li direttur eżekuttiv jista' jitlob li jkun hemm li ġeddet il-mandat tal-tiegħu darba biss u għalhekk hemm kandidat wieħed li jiena palissa. Inkella l-Kommissjoni kienet tniet eh, sejħa pubblika hija parti mill proċedura, ġvirdin hija parti mill proċedura. Jien fil karagazzja tiegħi nista' nġeddet il-mandat darba. U importanti u kolli li narfu illi jieħe għanna eh, pista xollu li zdiet. Aħna ma sawx pero nejdu li hija situazzjoni eh, biss eh, li hija negattiva minnaħa ma hija xi ħaġa tabiħa għax fl-aħħar mill-aħħar fidru li qed ikollhom fiduċja fina. Imma importanti wkoll li aħna naraw illi lefsa għandhom il-kapaċità illi nwasslu dak li jiena ngħidilkom x'inhuma il riski bioloġiċi ta' kimiki riski għaddita, affarijiet ħafna ħafna tip ta' eh, setturi li jintlaqtu. Aħna rridu infakru illi ir-raġuni li edemmek et efsa hija li niġidu kontra fajt bħal nirġis, kontaminazzjoni, BSC, offarijiet eh, oħrajn li tajb nżomu u din f'moħ għajnejna, illi jefsa fl-istess ħin kun tista t-provdi appoċ għal innovazzjoni sostenibli u tkompli li tġiet kontra din ir-riski gbar is-saħħa pubblika għafli eh, fil-rigward li kajna entuzjasta ħafna li namelek. Ja, ik stelde u ook een vraag over het feit dat ik stelde u ook een vraag over het feit dat Iva, imma jina staqsejtek u l finanzjament U s-sistemi SMV, xini l-opinjoni ta' tijak fuq U tkun tista iżom l-indipendenza ta' EFSA waqt li jirżidu sistemi finanzjari? Well, here I would say um, that it is important. Uh, Naħseb importanti hawnhekk. Uh, uh, Illi jek nisimaw il jek naqsmu l-ambizzjoni ta' fsa, importanti li niksbu riżorsi oħrajn biex nippruvaw mezz u din ambizzjoni naf x'inhi s situazzjoni diffiċli budgetarja u ekonomika, ovvjament bħalissa, għalhekk nista' nagħmel talba kemm għal flus kif ukoll għal riżorsi budġetarji, eżempju meta ngħid li importanti li jkollna rizorsi addizzjonali sabiex jittuna l-appoċ li l-koplar mill aħħar u li nejnu l kunħar l-konsumaturi. L-unika mod illi ħana ġibu rizorsi hija li jmet u sistema ta' taħlas għal efsa jekk dak ikun il-kas mela dan ikonna namlu mhux sistema li ġdida fl-Ewropa. Hemm aġenzji oħrajn tal-Unjoni Ewropea illi għandhom per eżempju dawn il nolli titħallas, il-miżati titħallas, per eżempju għandek il-aġenziji tal-saħħa li u koll jitolbu dawn it-tip ta' miżati. Grazie. Schön, von der EFD sehe ich niemand. Dann kommen wir zur zweiten Fragerunde. Renate Sommer. Hat mir die EFD mela tieni sensiela ta' mistaqsija. Thank you very much. Uh, Renate Sommer. I have a question on health claims. Renate Sommer. Mela, fuq il-regolament tal- uh, tal-bit tal-applikazzjoniet tas saħħa inti fukajt fuq 4000 uh, u Eh, palissa għandek inti qed tippjana li tippubblikom kollha f'daqqa raġunijiet ta' kompetizzjoni? Meta tippjana li tippubblikom daw? Għal applikazzjonijiet. U inti wkoll ħadd tiċċarġja il-miżati għal applikazzjonijiet u anki għal dawn l-applikazzjonijiet tas-saħħa klar qudiem. X'istgħu eh, Xistaw tgħid rigward l-SMEs kif ser jikampaw dawn il-mizati ħajkunu taħt stress ħabba l-flus li jidu jħalsu. Eh, kif ħajkunu affordabli għalijom għal dawn il-kumpaniji, dawn il-mizati? Mbatt mill-ek mistoqsi ħra wara. Grazzi. Grazzi, għandek raġun meta tgħid illi aħna ċevejna numru għoli ta' dawn il-applikazzjonijiet 4600 fil-2008 jridu nivalwawhom diġà aħna batna tlet eh, pakketti u aħna ħanifanalizzaw xolna fuq il-botanicals jekk kif qalet il-Kummissjoni sa tmiem Ġunju li jmissa biex il-Kummissjoni jkun tista' toħroġ proposta msejta fuq il-parir tagħna parir xjentifiku tagħna. Imma irridu nkomplu inwasslu l-applikazzjoni tagħna dawn f'dawn il-pakketti. Aħna ukoll mhux biss kellna fuq 13.1 imma sistema ta' applikazzjoni. E, aħna rċevejna wkoll dis-sena 4 mit applikazzjoni taħt artiklu punt u 5.13.2 fi pizz ta' xogħol ukoll importanti ħafna dan jista' jkun kandidat tal ħafna għal miżati u brabta ma' dak li tgħid il prattika li ta' prattiċità ta' sistema. Jiena kif qed nifhem dan ħajkun parti mill-evalwazzjoni ta' impatt li l-Kummissjoni se twetta fuq sistema tal-miżata u l-fattibilità ta' din is-sistema l-miżati għall-EFSA. Mela mistaqsija oħra. Mrabta ma' dan ix-xogħol ta' evalwazzjoni. Per impiegi tal-EFSA żdiedu. Jekk dawn l-applikazzjoni, l-rebet tal-applikazzjoni qed jiġu evalwati, dawn ħaj jiżdiedu, ma jfisser li mbagħad l-impjegati ser jonqsu jew sezzom l-istess ammont ta' impjegati minħabba li jista' jkun quddiem ix-xogħol ħajżid. Meta jina naqat ma l-organizzazzjoni ħafna persuni għallu li jina ma konċ xurti għatax l-2007-2008 kienu ħajkunu sentej fej kien ħajkolli l-iktar ammont ta' xogħol, l-fulkru ta' xogħol. Għallefsa, imma nistantilkom li dan dit kull sena. Ġifiri ma namminx li aħna meta finalizzajna il-xogħol fuq artiklu 13.1 il-lista aħna ħankunu temmejna l-applikazzjonijiet u anki il-kustjonijiet iktar għalli għandhom x'asmu għallit maddita. aħna dejjem nirċivu applikazzjonijiet ġodda, u aħna nafu li f'artiklu 13.1 kumpaniji jew persuni eh, fl-industrija jistu forsi jixxu jerġgħu lura u jippreżentawna tal-bit. Eh, għaliex aħna għana opinjoni negativa jew le, U mħabba wkoll naħseb li riskju li hemm da xaqsam mad-dieta dawn it-tip ta' riski huma u priorità fuq l-agenda għadhom fil-politika tal-saħħa pubblika u l importanti jilli aħna nżommu l-abilità tagħna illi nistgħu nagħtu parir xjentifiku li huwa affidabbli f'dan il-qasam. U li lilkom meta tkunu kolkom bżonnu. Grazzi, Semis. Grazzi, jiena nixti nagħmel mistoqsija fuq l-użu ta' substantive equivalence li hija prinċipju li Eh, tintuża fl-autorizzazzjoni ta' GMOs imma ġi maqdar ħafna mill-komunità xjentifika jiena rajt rapporti li jgħid li dawn il-GMOs li huma ekvivalenti sostantivament ma' organizmi konvenzjonali, tradizjonali għandhom kwalitajiet differenti għal dak nxomma minos, vitamini, l-bija. Drix, għat t-pjana li tamel għawnek, inti ħadd t dan il-prinċipju? U biex? Għandek raġun meta tgħid illi metodoloġija evalwazzjoni ta' riskju speċifiku ġi eh, maħluq għal GMOs biex nindirisaw speċifiċitajiet ta' situazzjoni u illi inti ma tistax tevalwa pjanta pal palma inti tevalwa kimika waħda u inti titqabbel il-pjanta ta' GMO tal-GM eh, ma' waħda konvenzjonali fl-ħmlar. Aħna nafu li fl-efsa hemm jisfida dawn il-rapporti tal metodoloġija Aħna nafu importanti li nkunu miftuħa għal dawn il-kommenti. Aħna jkollna diskussjoni xjentifika tajba li dawk li huma qegħdin jisfidaw il-metodoloġija. Aħna qed nagħmlu fil-2011 meta nkunu qegħdin niffinalizzaw il-dokument fuq l-alf peress illi ħankunu qegħdin niddiskrivu l-metodoloġija, jew nużaw din il-metodoloġija ċava bazzjoni ta' riskju, u ħanqablu parametri fil din il-metodoloġija, ħahna ħanħol u workshop xentifiku fejn istidnus esperti minn stati membri u NGOs u l-industrija biex ikollhom dibattitu xjentifiku fuq dawn il-metodi ta' paragum u nittamaw li kun u l-idea li tkun trasparenti. Sabiex id-dibattitu li jemmek fis-soċjetà palissa nkunu nistgħu nużawha bħala opportunità illi tiġi diskussa mill-lat tal-esperti. U jiena nkun kontenta illi nerġa' nirrapporta lilek fuq dan il-suġġett eh, partikolari. Grazie ħafna. U mekin isu kritika għal dwar l-impiegati tal-EFSA, inti u dam il-kumitat tista' timpenja li wara E, tenkonkludu l-mandat l-afsanti musa taċċetta ebda pozizjoni l-mod dirett jew indirett fil-qasam industrija bioteknika. Inti qed titkellem fuq livell personali. Le, le, ma mandiċ eh, <laughs> intenzjoni li naqat ma kumpanija ta' GMOs jew ġendu xaqsa madan, aħna fefsa kol għadna suġġetti u regolamenti ta' stal impiegati, pal kull ħaddim ta' istituzzjoni, u aħna irridu fl ħamil aħar ħar natu rapport ta' eh, dmirijiet tagħna eh, jekk meta nispiċċaw minn nefsa u ħanerġa' nidħol f'kumpanija oħra dawn irridu jevalwaw qabel ma jtuni il- il-go ahead li nidħol. Ma ma nasibx li ħnidħol f'ximkien illi ħajt mu kontra l-interessi u kompetenzi tiegħi. Tajjeb, tix ħaġa sabiħa jgħid il-President. Mistoqsija mis, grazzi ħna tkellimna ħafna dwar il pista tax-xogħol, l-SD, u konflitt interessi, trasparenza, jekk kienna niċċaqalqu minn esperti esterni għal dawk interni. Smajna li l-budget irrit jizdit sabiex inkunu nistaw namlu dan u li dimmi linja budgetarja prerizza u dan jista' jwassal għal spejjes zejda. Intom għandkom evalwazzjoni ta' rizorsi umani u palma semma, u kollegi tijaj fuq traffiku tal-ikel, fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena li f'Ottubru. Hemm ħafna ikel illi mhuwiex tajjeb għal konsum tal-bniedem illi xorta qed eh, jitpoġġa fuq l-xkafef biex jimbih. U istefsa trid tadotta eh, strateġija biex tiġiet kontra dan il-fenomenu? Grazzi, fuq l-ewwel mistaqsija tiegħek naħseb li qed tgħid inti huwa veru li naħsbu aħna irridu nsaħħu il-kapacità tagħna xjentifika interna illi fisser jridu nqabdu iktar xjentisti bazzikament biex jaħdmu f'efsa. Naf illi aħna qegħdin sitwazzjoni budġetarja u ekonomika diffiċli ma jina naf ukoll illi eh, saħħa tal-ikel eh, hija eh, li kollok dita tajba, li nipromovu dita tajba, dawn huma importanti ħafna. Ukoll għas-sikurtà tal-pubbliku tagħna. Għalhekk aħna għandna dmir illi nimpiegaw aktar personi f'dan ir-rigward, aktar esperti f'dan ir-rigward. Jekk aħna rridu nindirizzaw l-isfidi għal dak li huma l-applikazzjonijiet li qegħdin jiżidu kull mamur jista' jkun illi ħajkonna nirdoppjaw numru ta' impjegati li diġà huma involuti f'dan il-komitat ta' EFSA li huma palissa xi 120 150 ruħ. Naf illi numru mhux żgħar, imma jekk qablu li nfusna ma' aġenziji oħrajn qegħdin jipproċessaw luf ta' applikazzjonijiet mbagħad pomot partikolari l-Aġenzija tal-Mediċina Ewropea. Importanti li ngħidu di mhix enormi jekk inqablu ruħna ma' dawn l-Aġenzija u nix infakkar ukoll illi il settur ta' ikel agrikolu hija it-tieni l-iktar settur importanti għalina u fl-Europa u hija essenzjali jekk aħna rridu ngħixu nkomplu ngħixu u naħseb li senti oħra ħajkonna nżidu il-budget ta' EFSA ta' xi 15 miljun euro. Ma dan mhuwiex enormi laqas jekk in qablu mal numru ta' outputs inkredibilment kbar li aħna nwaslu u kull sena kif ukoll jekk inqisu kemm importanti fil-qalħajja tagħna is-suġġett li qed nitkellmu dwaru. Jekk aħna nitkellmu, jekk inti meta inti semmejt il-traffiku għall applikazzjonijiet li għandhom marbutin ma' l-ikel, naħseb din hija marbuta ma' risk managers kif ukoll awtoritajiet ta' konformità u ta' kompetizzjoni ta' li huma kompetenti dan il-qasam. Jekk huma mitluba nistgħu nagħtu għajnuna biex nidentifikaw mod partikolari dak li aħna nidentifikaw bħala kwestjonijiet emerġenti ta' riskju aħna ħloqna tim zaħir ħafna fejn aħna wkoll qegħdin nifokaw fuq prodott mhux regolat sabiex nippruvaw nidentifikaw mm, il-ġejjini eh, ta' l-Ewropa. Eh, il-riskju, it-taddida li tista' tħabba twiċċa magħha l-Ewropa l-qudiem, x'huwa riskju importanti. Grazzi. Euh, que vous aimeriez, enfin, que euh, vous souhaiteriez augmenter le budget de 50... Inti għed li tixti iżżid il-budget ta' 15 miljon biex tkun tista' taħdem bil-kondizzjonijiet xirqa. Issa jekk inti ma jkollox dik iż-żieda, sfortunatament taf li għanna restrizzjonijiet finanzjarji nittamaw li jkun hemm żieda fil-futur imma s-sitwazzjoni tal-lum hija dik li hi. Taħseb li inti tkun tista' tagħmel ix-xogħol tiegħek sew. Anka jekk di mm, issir hija ftit diffiċli biex nwieġeb għal din mistoqsijiet illa li hemm kwistjoni biex ngħidlek pessimistika. Imma rridu naraw, naħdmu billi naraw x'nu l prioritajiet tagħna Per eżempju, priorità tagħna hija li aħna eh, natu servizz li jasal f'waqtu. U inkomplu nibdlu r-riżorsi minn kontaminanti, kimiċi, eccetera, u kwistjonijiet li għandhom xasum għad-dieta għall-applikazzjonijiet. U dan jagħmel eh, effett impatt fuq kif naraw l-affarijiet fil-futur. Jew kellha nistgħu ngħidu leha. Għandna nżommu l-abilità tagħna ta' dan għax dan huwa fejn hemm l-iktar impatt fuq sigurtà fl-ikel u allura naċċettaw li l-efsa ikolla limiti jinqas ta' żmien fl-applikazzjoni tagħha u dan unżommu kwalità pjuttost fqira ta' interazzjoni li għanna mal-applikanti. U dan ikun l-ideja tagħna l-futur. Grazzi. Grazzi sur President, aħna smajna ħafna li diskussjoni ħtieġa ta' iktar personal u iktar risorsi finanzjari u jkolli ngħid li jiena miniex kun partikolarment impressjonata mill-punti negattivi li aħna iffaċċati bihom li jgħiduna jekk aħna ma jkunx da u personali ma nistgħux nagħmlu il-ħidma tagħna. Jiena il-problema tiegħi hija kif nistgħu nagħmlu nefs aktar effiċjenti permezz ta' proċeduri illi mhux neċessarja neċessarjament jeħtieġu finanzi iżjed. Pereżempju, fit-tip ta' kooperazzjoni u komunikazzjoni mal-applikanti pereżempju ma' claims ma' talbit li għandhom xaqsu ma' s-saħħa li huma ta' spiża kbira għall-intrapriża iva jew le. Aħna rridu nkun nafu iva jew le. Huwa faċli taqbad it-telefon u tgħid il-fajl huwa perfett għal 95% u m'għandniex informazzjoni fuq dal-element u dak. Tistgħu tagħtulna minn flok ma niġu għal iva jew le. U jekk ikun le, ġie l-inni daw in-nies biex jerġgħu lura u jibdew din il-proċedura. Inti x'għandek xtajt biex tipprova ttejjeb din il-ħaġa. Grazzi. Importanti li aħna ma nis sempliċement din ngħidu iva jew le, aħna għandna interazzjoni mal-applikanti imma aħna dan id-dialogu hija fil-claims enormi li nirċievu Allura l-kolli ta' ta' dialogu li kollom li konna mal-applikanti għandu xaqsam ma' rizorsi iżjed Fit-tieni punt, eh, naħseb importanti ngħidu li mhux għedin qegħdin nitolbu kom biss l-appoġġ tagħkom mingħajr ma ngħinu li nfusna aħna eh, kif qed diġà qed diġà bdejna eh, is-servizzi ta' konsulent estern biex aħna ntejbu l-effiċjenza tagħna u biex nistreamlinjaw il-proċeduri tagħna biex bekk ikunu iktar effiċjenti u effettivi u namlu l-aħjar użu ta' rizorsi li għanna bħalissa. Ma rridx li noħloq biża eh, bla bżonn, sempliċement qed ngħid li aħna maħniex appoġġati bl-istess mod kif huma appoġġjati aġenziji oħra fl-Unjoni Ewropea fej għanna numru ta' applikazzjoni l-istess, qed nitkellem fuq 800 applikazzjoni fis-sena. Jien naħseb importanti li nirrikonoxxuh dan u mbagħad niddeċidu fej qegħdin nallokaw ir-riżorsi fejn aħna nħossu li huma il-prioritajiet. Imma l-efsa edha s-servizz ta'kom. Tamlu bija li tridu, imma huwa importanti li aħna jkollna din diskussjoni miftuħa u diretta, fejn aħna din najdu li għanna bżon namlu iktar fuq il-relazzjoni tagħna mal-applikanti u dan ikollu impatt fuq ir-riżorsi. Grazzi. Din eh, eh, ħanerġa' nagħmel mistoqsija allura Peress li għandkom dawn il-numru kbir ta' applikazzjoni tu differen huwa diffiċli biex inżidu l-budget. Intom inti l-aħjar li ta' fil-proċeduri fejn eżatt din il-mistoqsija tiegħi u għandikom ir rieda għandek ir rieda għal intom tibdlu din il-proċedura. Iva, aħna irridu eh, namlu dan għamilna ħafna sforzi aħna fl-2011 u mod biex intejbu il-mod tal-proċeduri għall-applikazzjoni għall-proċess tal-applikazzjoni u se jkollna dik l ekkim imsejħa help desk biex bekk konna dialogu u diskussjoni ħran mal-applikanti dan huwa l-ewwel pass prattiku għanna wkoll użajna il-mekanizmu clock, di stop di stop biex intejbu id-dialogu li jkollna ma' l-applikazzjoniet, iva aħna għandna din ir-rieda, aħna din ir-rieda din għet, u għan komplu l 2011 Grazzi. Grazzi għet il-President. Kristina Kutenis imis bil-mistoqsib taħħa. Grazzi ħafna. U grazzi sinjura tal-attendenza tijak il-lum. Jina kontenta ħafna kif edha twiġab l-mistoqsijiet tijak u t tiegħek tijak umma basati fuq ix-xjenza m'intix qed tħallilek innifsek biex e, titmexxa minn ċerti dubi u dak li nħossu hawnhekk qed nitkellmu fuq importazzjonijiet mill minn mingħajr skrutinju dwar pesticidi u anka zriraħ. ta' tagħmel flefsa dwar dak għandu xesama analizi ta' daw il-produzzjoni għedin jitħlu mill-Marok għal ġewwa l-Unjoni Ewropea u għedin jippenetraw is-swieq tal-ikkel fl-Ewropa. U peress għandi ftit ħin ta' mistoqsi oħra, għandek xi informazzjoni dwar kemm il-GMOs qed jippermettulna biex innaqsu l-użu ta' pestiċidi grazzi. Tweġiba? Mela, dwar l-ewwel mistoqsija, dwar l-importazzjoni tagħna maħniex responsabbli kif ta' fint għall-kontroll ta' importazzjonijiet, imma issa sar tħarġa regolatorja għan intalbu mill kummissjoni biex natu għajnuna xjentifika meta jkun prodott li jidħol fl-Unjoni Ewropea fis-suq tal-Unjoni Ewropea, per eżempju, eh, kontaminanti li jkunu identifikati, xi problemi identifikati U għalhekk sa mill-2007 kellna din ir-responsabilità u aħna sviluppajna proċeduri partikolari li jippermettulna li natu fi żmien ftit jem parir xjentifiku ta' malajr li jiġi dirett li risk managers, per eżempju fuq il-melamina, in-nikotina fil-faqqiħ, importat mit-ċina, u zajniħu kol fid-diossin li ġejn mill-Irlanda u dak kienu taħtiġa kbira biex aħna mhux biss nipproteġu l-saħħa pubblika manka biex nipprevjenu nipprevjenu ċerti kriżijiet oħra. Dwar l-mistoqsija li jmiss din tiddependi fuq l fuq eh, l-OGM individwali, kull OGM individwali. <clears throat> skont l-applikazzjoni u kol biex jitnaqsu l-pesticidi li nemmen illi fil-kontest tal-leġizlazzjoni li jem bħalissa aħna nirċivu informazzjoni fid-dossier li konna imma m'għandniex responsabilità u, u l-mandat li nistudjaw dan il-benefiċċju potenzjali fuq l-ambjent, per eżempju, jew il-kontra. il kontra bħalissa mhuwiex parti mill-mandat tagħna, forsi fil-futur iva, pereżempju għal food additives iva din nagħmluh. Qegħdin nagħmluh ukoll għall pestiċidi ma m'għandniex responsabilità jew ma ngħatajniex mandat fuq dak fuq, fuq l-OGM, fuq il-GMOs. Grazzi. Mela, mistoqsi oħra, ma nafx jekk tistax tweġiba din. Dan ifisser li mandkomx responsabilta fuq eh, l-importazzjonijiet u minn bil meta nħarsu il-volum ta' prodotti li jidħlu eh, minn swi oħra mediterranja li jew li se jinfetħu wkoll fis-swieq tagħna. Għandek xi għanna bżonn xi awtorità li tikkontrolla dan is għax issa kull ma jmur se jkun hemm ħafna iżjed prodotti li jidħlu mill-Afrika ta' fuq minn bnadi oħra għal ġewwa l-Unjoni Ewropea. Tweġiba. Naħseb illi aħna diġà qegħdin noperaw fis-settur tal-ikel kif f'dak li għandu x'jaqsam ma' organizzazzjoni kull majmur jmur tikber, naħseb di tirreferi għalija inti. U da mhux biss fl-efsa, imma nista b'moċar ngħid li sistema ta' sigurtà tal-ikel ġiet imqeda f'posta fl li għandu jxaqsamma regolament u anka entitajiet li huma kompetenti f'dawn il-kontrolli. Illi prodotti li jitlu fis-suq Ewropew ma jkollhomx impatt negattiv fuq is-saħħa tal-konsumaturi. Allura li ngħid huwa li bħala EFSA aħna hawnhekk kif diġa qed bnejna sistema b'tim zaħir ħafna fej ħana nipprova nistudjaw f'dak li għandu xaqsemma prodotti mhux regolati. U bekk aħna nkunu nistaw nkunu f'pożizzjoni biex nidentifikaw fi żmien bikri id-danni potenzjali. Jekk tiġi xi ħaġa, l-importanti huwa li aħna qegħdin għas-servizz ta' risk manager jew il-Kummissjoni biex jittieħdu miżuri ta' malajr biex bekk e, eh, niproteġu il-klijenti. Mistoqsija li jmiss? Sinjura, inti taf li jem zewċ epidemji f'dak kan rissa samma diabete. Hemm it-type 1 u type 2 anka minħabba zieda fil-pis tal-persuna. Hemm il-bizza illi ġenituri eh, ma jażlux ikel li jkun eh, tajjeb. Lefsax edha tagħmel f'dak l għandu jisasamma dieta eh, sana meta jkollna xi kriżi dejjem ikollna e, n-nies li jisir ikunu iktar imdejqin. Tweġiba? Grazzi. Aħna għandna rwolx fid-dieta, id-dieta hija parti mill-mandata skont ir-regolament fundatorju u rridu nkomplu natu u noffru pariri xjentifiċi f'dak li għandu xasama dal kwistjonijiet speċjalment biex nejnu il-risk manager biex jieħu l-iktar politiki eh, pubbliċi tajbin. Aħna anka għanna fuq nitkellmu aħna fuq ir-relevanza ta' ir-relevanzi tad-dieta fejn naħna nitkellmu fuq dawn il mikronutrienti u natu pariri, żviluppajna wkoll metodoloġija biex nejnu l-istati membri biex jagħmlu din ir-referenza ta' dieta f'dak li aħna nejdu fil-Food Dietary Guidelines, natu linji gwida dwar li xikel tajjeb il-konsumatur għandu jieħu, jikonsma. Allura naħseb li dinja, dinja, erja fej aħna din eh, eh, rridu ninvestu iktar u natu iktar appoġġ, grazzi. Jekk memx aktar mistoqsijiet, Sinjura, kif inti notajt ukoll minn ħafna mistoqsijiet, il-Kummissjoni tħares għandha ħafna interess lejn ix-xogħol tal-EFSA u anka dalodu kien hemm smajna bi provvediment mill-kollega tagħna aħna minna emenda li tikkonsidra importanti ir-rwol tal-EFSA biex nivvalutaw il-riski li jem xaqsam mal-katina tal-ikel. U għen edna u kolli l-istati membri kolla jipprovedu l-istituzzjoni għal organizmi nazzjonali biex jikollobaraw mal-Aġenzija Ewropea. Issa fl-Italja minkejja liġi li kellna qabel li kienet ħarset biex ikun hemm Aġenzija Nazzjonali din għadha ma ġietx maħluqa. Issa jimniex qed insaqsik ovvjament il-parir il-ġudizzju tiegħek mhijiex fil-kompetenza tiegħek imma nitolbok eh, ġudizzju eh, tekniku estern, iġfri għabbażi tal-esperienza tijak li kollok aġenzija nazzjonali li t-kollabra u tejn ma' aġenzija Ewropea. Di, tku, di ma tkunx iktar ta' tajnuna risposta, tweġiba, din ir-risposta, dini ovvjament ikun hemm sistemi differenti fost istati membri għan hemm min għandu l-aġenziji, hemm min għandu entitajiet oħra din ma jfissix li ma nistawx naħdmu flimkien, imkien U bħala Italja, aħna għanna kooperazzjoni effettiva ħafna mal-Italja, dan huwa wieħed mill-Istati membri fejn hu li hu l-iktar attiv dak li għandu x'jaqsam ma' proġetti ta' prok ta' prokura, eccetera, f'dak li għandu jisaqsam ma' l-evalwazzjoni ta' riski, dan juri illi memx model istituzzjonali l-importanti huwa ir-rieda minna ħata l-istati membri li jkoperaw u li jaħdmu flimkien maħna biex bekk nevitaw xogħol doppju u li jkollna sinerġija u biex hekk intejbu is saħa pubblika. Grazzi. Mistoqsija. Di twassalna għat-tielet round ta' mistoqsijiet, għattilet il-President. memx it-tini persuna mill sijar mela allura minnaħat tal-ħodor. Grazzi ħafna. Għana eh, diskutejna fuq l-aspet li jkunu indipendenti u anka l-evalwazzjoni tar riski li ġaġet ġew kritikati jina il-mistoqsija tiegħi u jien qed warajk. Jina sor il- l informazzjoni ta' studju hija appoġġjata minn diversi pjanijiet Umbat intom tgħidu li ma tantx hemm ċans li tinbidel, ma tantx hemm ċans illi it-toksiċità ħat inbidel, maħna nafu li jekk wieħed u wieħed unżidu wieħed, unkomplu nżidu. ċerti sustanzi u tossiċiti jistaw jizdiedu. U inti ma tu ma milċ test iktar minn 42 day chicken study. Kif tista' tajt hekk? Dan huwa żmien qasir ħafna ta' 42 jum. Umbat, dwar e, meta jkollok spills accidentali fuq l-ambjent. Kif tista' tgħid li dan huwa sikur? Aħna m'aħniex kontenti b'dan l-istudju tar-riskju. Grazzi ħafna. L-ewwel dwar kif aħna naħdmu fuq ir-referenza dwar nużaw il-kelma b'Inglis unlikely, jiġu ma tantx hemm ċans. Aħna ngħidu dak x'nistgħu inġibu mill-livell mil ta' xjenza li aħna jkollna u li jatuna. Imma minkejja da kollu aħna bżonn niżguraw illi mhux biss nagħmlu evalwazzjoni ta' riskju qabel dak il-prodott ma jidħol fis-suq, imma aħna nagħtu l-possibilità dak il-prodott biex dak li jkun jimmonitorja il riskju pereżempju, effetti antiċipati jiġu identifikati fil-kontesta dak li aħna ngħidu il-monitoraġġ, sistema ta' monitoraċ tal-post market U għalhekk qegħdin enfasizzaw fuq ix-xogħol qed nagħmlu bħalissa abbażi tal-talba eh, li tatina l-Kummissjoni Ewropea li trid li kull sena l-EFSA tagħti rapport xjentifiku fejn aħna nistudjaw, nevalwaw id-data l-informazzjoni li fl flimkien ma dak li ġi osservat verament fil-kamp fil, fil propja u naraw xinu l-effett anticipat jew jekk ir-riskju potenzjali li aħna nkunu identifikajna jista' xisir realtà. Dik hija l-ewwel tweġiba tiegħi. Mbagħad dwar il-feeding trials għana ma niskludihomx żgur nistgħu ngħidu fil-gwida differenti tagħna aħna li nistgħu f'ċerti ċirkustanzi għabbażi tal-istudju tagħna fejn ikkomparaw l-equivalence aħna forsi jkollna bżonn ikon namlu toxicological studies u hawnhekk u hawnhekk jidħol workshop li semmejt jiena fejn jkollna esperti minn diversi bnadi għall-2011 dwar eh, l-Environment Risk Assessment aħna għanna bħalissa għaddej revizjoni ta' dan l-evalwazzjoni ta' riskju. Għanna t-nitkelmu fuq metodoloġija biex nistudjaw l-impatt fuq meta ta' żmien twil tal-GMOs fuq l-ambjent. U dan ovvjament jagħtina opportunità biex niġbru iktar informazzjoni, mbagħad niżguraw li inkomplu nipproteġu kemm is-saħħa pubblika f'koll l-ambjent f'dak li għandu x'jaqsam ma' GMOs. Grazzi. Ok, next. Uh, Tajjeb wis, mistoqsija imis. Waħda addizzjonali minn għandek? Kjoġbok. 10 sekondi. Nifhem, allura fuqna ħad ippruvaw. Għala ma titolbux li jkun hemm test addizzjonali meta tajdu ħażidu erba' biti toxins differenti għal pjan wieħed. Nafu l-kombinazzjoni u għala ma titolbux għal test addizzjonali. Nafu li t-testijiet li kien hemm kienu fuq medda qasira ta' żmien u għala ma tiċċekkjawx ukoll il-kwalitajiet li hemm tweġiba. Naħseb li ma tkunx qed tirrifletti r-realtà jekk ngħidu li neskludu il-fatt li nużaw pereżempju nużaw testijiet oħra palma inti konta tissemmi. Dan mhux adottata għalhekk li natalbu għal provi tal-alf differenti minn qabel u niddikjaraw bekk li ħan nitilfu fl-aħħar mill-aħħar għax ma nkunux nafu li mumma ċirkostanzi li huma importanti. Xorta waħda ħna miftuħin għal din id-diskussjoni minn esperti differenti, minn oriġini differenti fuq dan is-suġġett u aħna qegħdin diskutu dan fl-2000 ħan diskutu dan fl-2011 ukoll. Frederik Ries. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, L'onorevole Ries. Diġa kelli 10 mistoqsijiet dwar l-indipendenza tal-esperjenza xjentifika u onestament tifhem għala staqsawk dawn il-mistoqsijiet u għalhekk iktar minn nqogħdu nitkellmu dwar il-prinċipji għal darb'oħra forsi nista' nitkellem dwar bajfin il ej dan il-każ ta' GMOs li qed Jider li l-Komissjoni tagħmel proibizzjoni tagħhom u naħseb li l-rapport ħeħroġ fi u Marzu u dan huwa bażat fuq opinjoni xejn tajba, ma tantx ċara, jiena qajjem dan il-punt f'Settembru, forsi nista' nerġa' morru lura għal din il-kwistjoni ta' bajfin il-A. Anki f'dak li qalet is-Sinjura Corin Lepage qajjem nieħ bosta drabi minn 50 studju, studju wieħed biss qed isemmi li dan ma jagħmilx ħsara anke fir rigward il-flix kien li jintużaw għall-alf tal-annimali. U għalek, kif qed taraw li ħatimxu fuq din il-kwistjoni iktar fil-ġejjieni? Inta meta taħsbu li ħat trattawa fil-bidu ta' sena dieħla? Il-panel sef ħatkun fuq periodu ta' sitt xhur għal dan din il- għal li semmejt u aħna t-natu ħarsa u koll li din il-kwistjoni biex naraw li nħorġu opinjoni xjentifika minna revizjoni estensiva tal-literatura xjentifika u għet nisħu fl-istess ħin li aħna mux ser nisuġeraw l-użu tal-bajfin A f'bażi ta' kuljum u rridu naraw dawn il-level li x'inhuma eżattament iżda nafu li hemm sejbiet xjentifiċi li għandhom ċertu nuqqasijiet u għalhekk aħna sħaq nieħdan fiħdan l-opinjoni tagħna. Imbagħad dan intuża mir-risk managers biex jappoġġaw din id-deċiżjoni u inti qed xi tkun id-deċiżjoni. Mod partikolari għaliex importanti li ngħidu li hawn il-workshop li ġi organizzat mid-WHO mill-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa ftit snin ilu ħareġ bl-istess konklużjoni simili għal tagħna. U għalhekk naħseb li hawn dak l-importanti huwa li nkomplu ntejbu il-mod kif nisprimu l-inċertezzi għaliex huma importanti għal ġesturi tar-riskju meta tjamlu deċiżjonijiet biex ikunu jistgħu kejlu il-fiduċa li għandhom fil per eżempju l-state of the art li t-deskrivi xjenza u mbagħad skont dibattitu soċjali fih dan is-soċjetà jaraw mbagħad jekkux ħajfukaw jew le fuq l-inċertezzi li jkun hemm. U għalhekk nerġgħu nduru lura għall-implementazzjoni tal-prinċipju tal-prekawzjoni. Aħna nħossu bħala EFSA li neħtieġu nkomplu nagħmlu monitoraġġ mill-qrib tal-iżvilupp tar-riċerka fix-xhur u snin li ġejjin u aħna velwajna l-tarif ukoll dwar is-sustanza kimika l ħatiħu post il ej speċjalment fil-fliexken la darba tiġi projbita. Importanti li najdu li din ħatiħu l-sustanza ħatiħu post din sustanza li semmejtu għandha tkun sikura fl-aħħar mill-aħħar għas-saħħa tal-bniedem. Nifhem li tinsab pożizzjoni diffiċli ħafna iżda Ta' bilħa aħna rridu nkunnom pożizzjoni aktar soda anke fil-test tal-mandat. Tal mandat fil il-qasam tal- ħsara mill-raġġi elettromagnetiċi dan huwa punt li tqajjem f'Novembru li għadda iżda mbagħad kħarġet il-komunikazzjoni skont l-istħarriġ tal-Eurobarometru u l-Aġenziji għalu xi ħaġa oħra minn dak li kienet mistenni mill-pubbliku. U għalhekk bħalissa nifhem li mhux ir-rwol tagħkom, iżda naħseb li meta tkun qed titrattaw is-soċjetà kollha kemmi u twieġbu u għandkom din responsabilità lejn iċ-ċittadini Ewropej, naħseb li rridu tkunu aktar preżenti. Kif tistgħu tagħmlu tajjeb għal dan? Naqbel miegħek li neħtieġu konna aktar impatt fil-komunikazzjoni tagħna u din hija waħda mit-tallimiet li xtarna mill-esperjenzi ta' sena li għaddiet fl-attivitajiet ta' komunikazzjoni. U għalhekk aħna niżguraw li nagħmlu l-almu tagħna nużaw l-aktar l-iktar li nistgħu mir-riżorsi tagħna u ħaniżviluppaw ukoll approċċ tematiku mal-komunikazzjoni. Speċjalment f'dawk l-oqsma fejn aħna nispjegaw kif ix-xogħol tagħna tikollu impatt fuq is-saħħa pubblika pereżempju li nispjegaw aħjar ix-xogħol qed nagħmlu fuq id djanjosi fejn naħseb li qed isir xogħol importanti. Fl-Ewropa għandna progress kbir fuq it-tnaqqis tal-pathogens differenti fil-katina tal-ikel u b'dan il-każ partikolari pereżempju nistgħu ngħidu x'inhu rwol tal-efsa. Mbagħad nispjegaw kif Il-risk managers jizaw dawn l-affarijiet il-Kummissjoni, il-Parlament u eccetera kif jizaw it-tarif tagħna. U għalhekk mhux qed inbidlu l-komunikazzjoni qed nagħmlu iżda l-mod ta' kif aħna nikkomunikaw biex nagħtu ikonna riżultati. U anki l-indipendenza din hija xi ħaġa importanti biex nikkomunikawha. Ngħidu għala tinserħu fuq l-esperti, għala l-esperti huma involuti mal-attivitajiet tal-industrija, organizzazzjonijiet oħrajn, u għala rridu niżguraw li ma jkunx hemm konflitt ta' interess Issa fl-istess ħin huwa possibbli li ngħidu li qatt musser naħdmu ma' esperti li kienu kuntat ma' l-industrija pereżempju. Possibbli li ngħidu li dan mhux seħ iseħħ anke ma' organizzazzjonijiet oħrajn. Għaliex dan huwa aspett importanti għall iżvilupp ta' riċerka pubblika f'dawn l-aħħar 10 sena, 10 snin, 15-il sena. Ninda McGuinness. Intom sejħin l-Autorità Ewropea l-Sigurta tal liker iżda x-xol tagħkom ikopri oqsma oħra, pereżempju l-impatt ambjentali tal-GMOs u dwar il-klonazzjoni. Tħarsu lejn il-kwistjoni ta' benessri tal-annimali wkoll, iżda x'inhu huwa il-bilanċ fix-xogħol li tagħmlu. Intom taraw li priorità tagħkom hija sigurtà tal liker l-ewwel għaliex meta l-Kummissjoni kommentat fuq il-klonazzjoni għalunna li l-EFSA tajt li hija sigura u għalhekk hemm sigurtà tal-ikel u għalhekk hija sigura, m'hemm l-ebda differenza. Dawn l-elementi huma indaqs jew waħda importanti aktar mill-oħra, għal pereżempju l-klonazzjoni jew il-GMOs. Is-sigurtà tal-iker hija aktar importanti mill-aspetti l-oħra, pereżempju fil-klonazzjoni? Le, naħseb li il-sigurtà tal-ikel jew l-impatt tal-ikel fuq is-saħħa tal-bniedem hija l-missjoni importanti li aħna netajna anki għalhekk jiġġustifika t-titlu tal-aġenzija tagħna. Meta nkunu qed nevalwaw il-prodotti, it-teknoloġiji, nistgħu nevalwaw barra minn hekk aspetti oħrajn u dan żviluppajni ħafna bħalmet il-benessri tal-annimali, zdanki l-ambjent, l-effikaċa, il-benefiċċja l-ambjent, eċetera. Iżda dan jiġi integrat b'mod integrat, konsulenza integrata li qatt ma tinsa li s-sigurta hija l-qofol tal-mandat tagħna u hekk naħdmu. U għalhekk bl-esperjenza multidisciplinari aħna nixxinna nsibu kemm fl-Ewropa kif ukoll permezz tal-personal, permezz tal-esperti tagħna, modi kif aħna nistgħu nistgħu nġestu dan l-approċċ integrat fejn nistgħu nwasslu riżultati sigurtà iżda wkoll għall aspetti oħrajn li inti bħala risk manager, bħala leġislatur tlabtuna li naħdmu għax għandna bżonn approċċ aktar komprensiv. U għal ħseb li dan ħadem ġmielu l-fatt li qatt ma tinsa sigurta tal-iker meta tħares lejn il-benessri tal-annimali pereżempju jew l effikaċja hija xaġa importanti ħafna. U għandna bżonn nkomplu nifukaw fuq dan fil-ġejjini fix-xogħol tagħna. U għalhekk qatt ma tħarsu lejn jekk għandniex bżonn nagħmlu xi ħaġa, jekk għandniex bżonn ikun laħam minn animali klonati Din kienet il-mistaqsijiet. Anke fir rigward dak li qalet is-Sinjura Gerling dwar l-Aġenziji Nazzjonali tal-Ikel. L-idea tal-livell Ewropew hija li nieħdu post il-xogħol li jsir fuq livell nazzjonali. Dan qed iseħħ jew bil-komunikazzjoni tinżidu l-ispejjeż nirdupjawhom flok nifrankaw il flejjeż f'dan ir-rigward. Um, um, Ma naħsibx li ħanaraw kemm prodott huwa mixtieq jew kemm teknoloġija hija bżonn juża. Iżda meta nittrattaw l-effikaċja ta' prodott, dan eh, naraw jekk dan il-prodott isser iwassal għal frott, isser iwassal għal benefiċċji jew għal bidwi li qed jużah jew l-annimal li ħajjiklu jew għall-ambjent jew għall-konsumatur li fl-aħħar mill-aħħar se jkun dan il-prodott. U għalhekk naħseb li dan huwa simili ħafna għal dak li qed issejjaħ inti kemm huwa meħtieġ jew mixtieq il-prodott. U għalhekk qed nindirizzaw din il-kwistjoni. Le man għanna manda differenti mill-Aġenzija Nazzjonali għas sigurtà tal-Ikel u nemmen li m'hemmx kompetizzjoni f'dan ir-rigward Qatt bħala efsa ħana toħarsa lejn kwistjonijiet li huma relevanti biss fuq livell lokali jew nazzjonali. Din hija ovvja mhux parti mill-mandat tagħna u għandna bżonn nifokaw aktar fuq dak li huwa relevanti fuq livell Ewropew. Iżda biex dan nkun nistgħu nagħmluh irridu niksbu data mill-Aġenziji Nazzjonali għas-Sigurtà tal-Ikel. Għandna bżonn l-esperti tagħhom, għandna bżonn aċċess għall-esperjenza tagħhom u għalhekk aħna żviluppajna sistema fejn aħna qegħdin indaħlu l-EFSA flimkien ma' xogħol xjentifiku tal-Aġenziji Nazzjonali ta' Sigurtà tal-Ikel u rridu nħadnu din id-dimensjoni fil ġejjini Elizabetta Gardini. Grazzi President, grazie, Direttur, ħafna farid ġant għalu, grazzi ta' din l-opportunità. Jiena xtaqt ndur lura għal diskors fuq il-health claims għaliex għatem tħassib fuq l-evalwazzjonijiet minnaħa tal-EFSA ta' dawk il-health claims ta' tip funzjonali. Il-kriteri għal l-industrija farmaceutika li tisessa ġiet introdotta mill-autoritajiet waslet għal riżultajiet għal evalwazzjonijiet ħafna drabi saħan sitra differenti jew kontrari għal rekomendazzjonijiet oħra per eżempju mres għamme xjenza tal-nutrizzjoni. U għalhekk xtaqt nistaqsik jekk għandkomx l-intenzjoni li tagħmlu revizjoni ta' dan l-approċċ u forsi tikkonsidraw ukoll l-opinjonijiet li diġà nħarġu. Fir-rigward imbagħad l-ammont ta' xogħol li tikompli jiżdied anke fir-rigward ta' regolament ta' tarif ta' l-ikel l konsumaturi jekk nistaqsijek li l-in mill-żida tal-budget u tal-personal għandkom xi miżura li tixtiequ titolbu minn naħda l-Kummissjoni biex iżidu l efficienza tax-xogħol tagħkom. Uh, thank you. Um, so... Grazzi. Jiena nemmen li x-xogħol li qed nagħmlu fil-qasam tal-health claims huwa li qed nagħmluh fil-kuntest tal-mandat li aħna rċevejna mill-leġislatur, mill-risk managers, u mod partikolari mir-regolament tal-health claims li jgħid li għanna niżguraw li dawn il-health claims irridu jabdu jiġu appoġġati minn evidenza xjentifika u dan jirriferi għal kunċett ta' evidenza xjentifika ġenerali li hija kunċett jaħraq u għalhekk qed naħdmu fuq dan il-kuntest. Żviluppajna dokument ta' linji gwida biex jgħin l-industrija biex kunu jisraw jifmu aħjar x'inhu ma l-ħtiġijiet ser nitolbu minnhom sabiex bekk nkunu nistgħu nevalwawhom u kif aħna ħanevalwaw id-dejta li qed jibatulna. Naħseb il-mistaqsija tiegħek hija marbuta wkoll ma' kif nistgħu ntejbu dialogu mal-applikanti biex bekk dawk li ma ntlaqawx fil-bidu jkunu jistgħu jiġu b'applikazzjonijiet aħjar u naħseb li dan huwa importanti ħafna naqbel. U hawn qed niżviluppaw numru ta' workshops differenti li jibdew minn din il-ġimgħa fejn aħna nistiednu esperti mill-industrija b'mod partikolari sabiex ikun hemm workshop fuq claims talbiet speċifiċi, per eżempju fir-rigward il-workshop eh, Unity fejn aħna qed naħdmu mal-xjenza ta' nutrizzjoni frabta ma' dan is-suġġett u jkun hemm ukoll skambju bejn l-esperti tal-industrija u l-efsa biex bekk nifmu lil xulxin aħjar u fil-ġejjin imbagħad ikun applikazzjoni aħjar għandek fuq il-health claims u talbit ta' saħħa naħdmu rabta mill-qrib ma' l-Kommissjoni biex nifukaw fuq il-prioritajiet. Naħseb li sissa konna ta' suċċess f'dan ir-rigward għaliex il-Kummissjoni għenitna nidentifikaw il-prioritajiet x'inhuma u għalhekk pereżempju bħalissa waqqafna il-prodotti botaniċi li forsi nirridu nitkellmu dwarhom aktar fil-ġejjieni u għalhekk id-dialogu u l-interazzjoni mal-Kummissjoni hija xi ħaġa essenzjali sabiex niżguraw li dan ix-xogħol li jitlob tant minna b'ħafna prodotti u ħafna talbiet ikun xogħol li nistgħu nagħmlu b'suċċess bħala EFSA. Kan Nachfrage, dann geht die letzte Frage runter an S&D. Dan Jürgensen ist nicht da. Daniel Jorgensen mux qiegħed Dagmar Rod Berend ħadd t tieni mistoqsija fisem l-SND. Xtaqt nistaqsik li minna għandna l-kwalità tal-opinjoni xjentifika u din hija kwistjoni tal-GMO u l-indipendenza. Jiena naf li inti taf x'inhi l-problema u l anija u nixtieq tajdinna l-darboħra Jina naf xini t-weġiba, zda forsi kollegi jishtiqu jisimaw aktar minn għandek. Kif għan izguraw li konna l-esperienza xentifika li għal aħjar wahda? Kemm huwa diffiċli niżguraw li konna xjentisti dinamiċi u żgħażagħ li jmorru f'Parma. Kemm huwa diffiċli biex titrattaw l-applikazzjonijiet dwar il-talbit tas-saħħa pereżempju, meta bat ma jkollniex ħin biżejjed. Kemm huwa diffiċli għalikom bil-mandat u bl-istatut u rekomendazzjonijiet li ma biddinniex u kien żball minn ħadd parlament kemm huwa diffiċli li twessaw il-kompetu tagħkom billi tqisu wkoll dak kollu li qed titolob is-soċjetà minna. Per eżempju fir-rigward l-annimali klonati iżda anki l-ħtiġijiet tas-soċjetà. Kemm huwa diffiċli dan kollu forsi tista' tgħidilna fl-aħħar xewqa għandkom. X'tixtiequ li jkollkom. Mela naħseb jien nista' ngħid illi kif qed taraw din il-kumitat huwa mħasseb ħafna dak dik li hija s-saħħa s-sikurtà fl-ikel u eh, li wkoll nipproteġu l-natura u l-imbjent u l-agrikoltura u dan importanti ħafna. Rridu nħarsu wkoll il-kwalità ta' valwazzjonijiet minn nifsa' li wieħed jista' jaħdem mod preventiv. Mhux termini ta' approvazzjonijiet dawn huma laqwa temi, suġġetti li inti semmejt u intom semmejtu fil laqa tagħna stanna 15 minuta għadin dispożizzjoni biex inti tista' twieġeb. Grazie kif inti tgħid. Huwa diffiċli, diffiċli ħafna għandna mandat mhux faċli fefsa. Ma nagħmlu l-almutana biex inħarsu s-sikurta fl-ikel eh, ħanħarsu l-benesseri tal-animali tal-bnedmin. Aħna ma għanna mamrin bizzejiet, aħna għanna nistaw nejdu li maħniex l-istess bħalma konna ħames s-sinilu għax ma ħafna sforzi biex intejbu il-metodu ta' ħidma tagħna. Għanna iktar proċessi streamlinjati, għanna ħafna iktar komunikazzjoni kemm barra kif ukoll minn ġewwa tajjibna l-komunikazzjoni xjentifika mal-istati membri li ma kienx teżisti qabel 2007. Għanna diversifikajna mod impressionanti l-esperti, l-arfin esperti li għanna għacċess għalih li huwa ħafna disciplini, Iżda fl-istess linja ta' sfida kull ma li għaliex għandna ħafna iktar eh, eh, xogħol li qed jintalab minna. Għandna disammit applikazzjoni u talba li ċevejna mill-Komissjoni, kważi doppju mit-sena l-oħra. Din hija xi narfu u nriwilkom dan biex jahna hawnhekk biex intukom aktar għajnuna u l-aħjar għajnuna possibbli u li nużaw rizorsi għall-aħjar tagħhom u mhix kustjoni sempliċement li tolbukom jikon aktar impjegati għaw iktar flus, aħna namlu ħafna sforzi ma' wieħed irid jarraf illi li kell huwa importanti ħafna fil-ħajja tagħna u importanti ħafna għas-saħħa tagħna u jridu nqisu li is-settur ta' agro tal-agrikoltura agroikel hija importanti ħafna s-saħħa f'dan ir-rigward ukoll. U rridu nqisu l-ħtiġijiet li aħna għandna li intkom għandkom bħala ġestitur ta' riskju li intkom ikolkom pari komprensiv mhux biss fuq is ta' għal saħħa imma l-ambjent, għal ħana kun sonajnu kom samlu deċizjoni li huwa sejjes fuq eh, iktar parir b'saħħtu b'xjentifiku. U biex namlu dan aħna rridu appoġġ minn ħatakom, aħna namlu sforzi għabbażat fuq il-kommenti u l mistoqsijiet li tom tlabtun illum u li aħna ħanamlu segwitu tagħhom fuq it-trasparenza u l-mod kif ehm, nisprimu l-inċertezzi tagħna mod dialogu iktar miftuħ kif ma dawk li qegħdin jisfidaw il-parijiet tagħna xjentifiku. Iva, narfu li iva importanti li naħdmu fuq il-dipendenza ta' dal parri xentifiku iżda huwa importanti wkoll illi naraw illi aħna qegħdin nitkellmu ma' dawk illi mhux dejjem if għanna fiduċa fil parri għanna xentifiku biex naraw għala lejx. U kif nistaw namlu ħahjar, namlu ktar ċar, indirizzaw l-inċertazzi ħahjar. Nitrattaw il- mistoqsija xjentifika illi għandha s-soċjetà b'mod aħjar. Fil-parrijiet għandna xjentifiku. Fis-sini ġejjin aħna għanna fuq dan. Nittama illi ħankunu nistgħu nkomplu niksbu l-appoċ li kena minn dan il-komitat u koll bistess mod fil-ħames sini ġejjin. Grazzi tassew. Grazzi, u sanna tmim ismiħ, nirringrazzja l-kuħat għal-soqsijiet taħħom, nirringrazzja senir raġastjon għanel, għal-tweġibit taħħom l-soqsijiet, u għana nil-taqaw fit tita biex nid-diskutu t-tweġiba taħna u tibat littra du taħna tal-valvazzjoni ta' dan is-smih, un bat l-erba nistaktaw bil-diskussjonijiet ma' senjura Lakbejn dwar l-Aġenzija tal-Ambjent u naraw istat tal-Ambjent l-2010 u stennijiet tal-ġajjien l-lura naġġornaw il-laqa sawar l-ofsinar.